għal tabir tal-punt li misandit aħbar iħor xnatikom. Il-bira l-President ħabbar zewċ interpretazzjoni tar regoli 130 paragrafu 3 u design li kienu proposti mill-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali. Skont l-artiklu 226 minħabba li ma kienem lebda oġġezzjoni għal dawn l-interpretazzjonijiet, ta' dawn ir-regoli dawn huma approvati issa. Dik kienet l-aħbar